possibilità biex hija tiżviluppa fis-snin li ġejjin, imbagħad huma stess jiddeċiedu jekk iridux jitqarbu lejn l-Ewropa jew inkella jekk irridux jibqgħu indipendenti. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Molzer. Issa il-kellima li jmiss l-Onorevoli Gala żewġ minuti. Grazzi, President.